merħba lil onorevoli Tokesh. Issa naddu għal spiegazzjoni tal-voti. Mr. Lambronidis has a point of order. Anna point of order. President, just to understand. Mela, jina biex nifem naqra. Il-qetajdinna huwa illi għal votazzjoni ta' viċi president huwa possibli li wieħed ikollu maġġorenza kwalifikata x'hekk wieħed jista' jivvota favur biss u l-oħrajn eh, u l-astenzjonijiet mhumiex parti mill-vot totali, allura dejjem ħajkollok maġġoranza kwalifikata. Tajjeb fimtina jgħid il-kellimi. Eh, sur uh, eh, Lambertinis kif ta' fil-bidu tal-parlament kien hemm tlet votazzjonijiet biex wieħed jeleġi eh, jeleġġi l-presidenti b'maġġoranza kwalifikata, presidenti tal-parlament. Dik kienet il-proċedura li mxejna maħa f'dik l-okkażjoni. Issa, f'dan il-każ kellna kandidat wieħed u huwa fil-fatt kellu iktar minn 168 vot ektar mill-maġġoranza kwalifikata u għalek permezz ta' vot wieħed ġi eletta. Iġifiri, din il-proċedura hija mhix waħda tas-soltu maħna hemm xejna mar-regoli, Iva. Sorry, Mr. Gerb. Is-sur Garbis kien l-ewwel, għandek il-mikrofonu. Eh, President, Eh, forsi veru applikajna regoli, imma meta wieħed joti 334 favur 168 astenzjoni u 287 vota ieħor. Inti eh, l-ammont huwa ta' 789, ġviri iktar membri milli għaw f'din il-kamra. E, e, ġifiri għonek għamilna bħalma sar f'Korsika, n-tefaw iktar voti mill-li e, suppost. Ġifiri jina jidir li għana nerġaw nivvutaw f'dan il-kas. L-spiegazzjoni jgħid il-President hija din, Sur Gerbils. Ir-risposta hija din kien hemm nuqqas ta' ftejim mill-istati membri dwar x'kien hemm fuq l-iskrin. Il-maġġoranza assoluta ġiet impoġġija isa kienet xi skor. Kienet biss indikazzjoni ma tistax inti todda mal-voti totali ħan irrepeti, is-sur Tokesh ivvutaw favura, favuru 334 iktar mill maġġoranza assoluta għalek ġi elett. Il-168 mi muwix numru ta' voti, dan dik kienet biss la il-numru minimu li kellu bżon biex jiġi eletta. Mela, inkomplu. Sur Chairman, jgħid il-membru parlamentari, jina ma nix nidħol fid-dettalli, nix infakrek illi il-president il-chairman u tal-laqa u l-president tal-parlament informana illi dawk illi ħajjastjenu u illi jivvotaw kontra ħajkunu għedin jgħamlu l-istess ħaġa. Di, din l-aħbar ovvjament għarqet bina imma la il-ċermen tal-laqa qed jatina din l-aħbar din hija waħda valida Issa, eh, għanna jiena jidri li għanna nerġaw nivvutaw għabbażi tal-kjarifika li għadek kem tajtna. I'm convinced that if the vote was taken again, the result would be the same. Jekk neġa neġdu il-vot nasab il-rizultat ikun l-istess, nasab li n-nis kienu għet eh, jasbu li kienu jivvotaw eh, passoltu, il-rizultat kien ċar, dak li ma kienx ċar kien ehm, il-numru 168 u x'kien ifisser, x'kienet tfisser din il-figura u żgur li niċċaraw da kollu iżjed il-qoddim ukoll. Għanna point of order issa, Mr. Selson, Sir Senison, tista' titkellem. Grazzi. Sir President. Skużani, imma l-ispiegazzjoni tiegħek mhix satisfaċenti. jekk tajt li l-votazzjoni kontra u l-estensjonijiet huma l-istess ħaġa, Nasab li għana nħarsu lejdi fid-daw tal-maġġoranza kwalifikata, xie tfisser maġġoranza kwalifikata allura? Ċitaris lejn dawk favur eh, għabbażi tal-assenzjonijiet tal-dawk eh, kontra, mandek xarrezza unek? u għanna dawk 334 u il-227 kontra u l-assenzjoni ta' 168. Dak kien ir-riżultat imħabbar mill-President Kusek. U dana jasal kollu għal eh, total ta' 789. U wieħed jibqa jaħseb li ma eh, minn dan il-ċifri ma joċ. Nivvotaw ukoll ukoll b'dan il-mod għal kull pajjiż. Irridu naraw eh, xem eh, il-numru ta' voti kontra u dawk favur u l-assenzjonijiet ukoll koll u ma kenniex hekk. Jekk hemm ebda dubju dwar il-rizultat nasab il-li votazzjoni għandi terġa Mela, il-punti ta' point of order, sur Sinkla, signora Sinkla l-ewel. Minuta jħeġbok. Grazie, Sir President. Jek, eh, tismani għandi zewġ punt votis l-ewwel net dwar il-votazzjoni għal viċi President. Um, din il-votazzjoni kienet waħda għarri bażi tal-istruzzjonijiet u aħna ipprovajna nivvotaw iżda il- um, il-magni ma kienu xed et jifunzjonaw tajjeb, jiena nishti li konna votazzjoni għabbażi tal-karti jew waħda ċara, riżultati ċari. Dawk li huma kritiċi ta' din l-istituzzjonijiet najdu li aħna se u dan kemm jista' jkun. It-tieni kritiku tiegħi huwa bbażi tar-refute illi ma kellix spjegazzjoni tal-votazzjoni fil-rigward tal-report ta' Trapanis. Hawnhekk kellna l-votazzjoni nominali fil-rigward ta' trasparenza jiena votajt kontra u ma kellix opportunità biex nispjega għaliex votajt kontra Iżda l-elettorat se jaraw li jiena votajt kontra um, traspar minħabba trasparenza hawnhekk. Nixtieq nispjega għaliex. Nixtieq li jkoll l-ispjegazzjoni tal-vot hawnhekk. Grazzi. Par l-ewwel punt. L-istaff kienu il-ħin kollu il-prezident president ukoll li kien iċ-ċer Issa, jekk kien xem xi problemi fil-ġestjoni tal-votazzjoni, eh, se naħdmu fuq Fil-gwar tal-proċedura semplifikata, m'hemmx dibattiti, m'hemmx spjegazzjoni tal-vot, issa tista' tikteb l-ispjegazzjoni tiegħek. Issa għandi sur Goldish. Sir President, jiena għat attent bir għal dak li jiet inti jiet ċifra ta' 168 kien il-numru ta' voti bizzej illi wieħed għandu jinkiseb għal maġġoranza kwalifikata. Naħseb illi dina hija ħaġa inkredibbli. Dan jfisser illi it-threshold għal għal l-ammont minimu huwa fil-fatt nofs l-ammont tal-persuni l-votaw favur u bekk se jkollok il-maġġoranza kwalifikata loġikament dejjem. Dinja l-ewwel ħaġa, l-ewwel darba li jiena smajt li illi 168 vot hija ugwali għal eh, maġġoranza kwalifikata. Forsi ma fimx sew nasa proċedura hija waħda assurda. Jista' jkollok elezzjoni diversi kandidati il-jajt il-President il-figura ta' 168 ġi kalkulat mill-kompjuter mill-numru tal-voti illi intefaw bħala l-maġġoranza meħtieġa. Jina għatma d fil-matematika fħajti, għallura min jista' nispjega jizjet hawnhekk. Grazzi. Nitkellem li jmiss, grazzi sur President war dan il-punt, xtaqt nitkellem jiena għal darba fħajti qed naqbel ma' sur Gold, Gold ix, nispera li huwa l-ewwel l-aħħar darba fħajti iżda. Il-fatt jibqa' li um, b'dan il-maġġoranza kellu jkun 311 il-vot jiena kontent bil- bil um, b'dan ir-riżultat għax il-kandidat tagħna kellna 304 30 vot allura ġelet. Iżda dan il program fil-kompjuter tagħkom huwa żbaljat zgur 100%. Ħadd nota ta' dan il-punt, is-sorbuta kjoġbok, tista' skellem. Fil-gwar tal-votazzjoni ma kienx possibbli li jiena nivvota kontra Għalluli li kelli nivvota Iva l-ewel umbat il-le biex nastjeni, issa sejt biex eh, jieġa jiġi iċċekjat kif il-magni et et um, et jaħdmu mux jina biz ġejt ġejt uh, eh, affetwat minn dan ħafna kollegi mija u koll l-ewel kellek vota iva biex tastjeni Nasab din il-proċedura hija waħda li twaqqa demokrazija u nixtieq li tistudja dan il-mod kif qed nieħdu l-votazzjoni. Naħseb li qatt se neġaw nizaw din is-sistema żgur, se nizaw il-karti fil-futur. Mela kellim li jmiss jiena se nissuġġerixxi lil kulħadd li ma nix nibattitu dan, dan il punt u għacċar, bitċar li kienem 621 vot il-Viċi President kiseb 334 e, vot, għanna maġġoranza unek, se nibqaw għaddejjien jekk il-pubbliku ġenerali fil-27 pajis edin et jaraw u mandomx rispett għal dan il-parlament, għanna kwestjoni tiżjed seri, għanna il-qat, ma nix niddiskutu iżjed dan il-punt jina naċċetta u nissuġġerixxi li naċċettaw l-ispjegazzjoni tiegħek, Viċi President, naċċetta l-ispjegazzjoni tal-President ħankomplu għaddejn u naħdmu fuq kwistjonijiet li verament huma serji u importanti. Grazzi. Grazzi, Sur Galeha. Sur Mendes, kħaxbok. Għandek il-kelma. Grazzi ħafna. biss nissuġġerixi li l-ispjegazzjonijiet li tajtunna għandu huma ċari u għandna għom bl-email l kulħadd. Aħna nitkellmu ħafna dwar trasparenza u demokrazija u n-nies kollha telqu qabel ma kellna din l-informazzjoni. Nasab li huwa importanti li jirċievu din l-informazzjoni. Iva, jiena se nissuġġerixi dan il-punt. Għandi nejn oħra, Signora Tajn, tista' tkellem ikkaġbok. Grazzi, Sir President, Sir Vice President. seduti plenarji tagħna huma pubbliċi. Nasab li tajna impressjoni ħażina ħafna ta' kull ma jsir hawnhekk, nittama li fuq il-website tal-Parlament tagħna ikonna spjegazzjoni biċ-ċar għax naħseb dikjarazzjoni waħda hija ħażina ma jistax ikun li ċifra ta' 168 kienet il-maġġoranza, um, suppost il-maġġoranza kella tkun 310 jekk iżjed minn 600 votaw. Dana kollu għandu jider biċċar fuq il-website biex kulħadd ikun jista' jifhem. Tajna, tajna impressjoni ħażina wis tana, tana nfusna hawnhekk. Grazzi. Grazzi, jgħid il-President, is-Sur Danxila jkjoġbok. Signora Danxila. Grazzi, Sir President. Hemm ħaġa li mhix ċara jekk għandna 334 favuru 287 kontra. Allura ċi tħares ukoll lejn in-numru ta' astensjonijiet. Tlifna l-mikrofonu hawnhekk għall-kellim. Skużani, ma inti diġà tkellimt, jgħid il-President. Iva, Grazzi, nasab li l-punti għam il kollega tiegħi għandhom jittietu konsiderazzjoni kulħadd jista' jara illi din il-votazzjoni li saret sew. Grazzi, nasab li se niqfu hemmhekk. Jiena nixtieq nikol issa jgħid il-President issa. Is il-rapport su Kelly l-ewwel u mbagħad Sur Galaha Grazie ħafna, Sir President. najt li jina kont kontent ħafna iżda ma konx surpriz bil-votazzjoni favur bħafna kienet konsistenti um, ovvjament l-Unjoni Ewropea hija waħda mill-ikbar kontributuri f'dan il-każ li ġew stabiliti mill-gvernijiet tal-Irlanda tal u tal-Ingilterra tal biex nipromovu Eh, l-izvilupp għal żewġ naħa tal-frontiera iżjed minn 8 miljon euro eh, ġi inata l fond kena investimenta iżjed minn 2 biljon euro meta tieħu konsiderazzjoni il-riżultati um, il-konsekwenzi jiena nifhem il-kontribuzzjoni għal il fil-proċess tal-paċi kena iżjed minn 40.000 xogħol illi ġi maħluq u kena opportunitajiet ta' xogħol li ġew maħluqin ukoll fil zoni illi kienu żvantaġġati mod ekonomikament sal-aħħar ta' din is-sena jiena naħseb li kull konsiderazzjoni għandi tingħati biex inkomplu b'dan il-programm illi huwa għaxira. Grazzi. Is-Sur Bora Danka jkerġbok, Sinjura. Għandek minuta. Grazzi, Sir President. Jena votajt favur din inizjattiva għax lan ewlieni huwa li nappoġġaw il il-proċess tal-paċi u rekonċiljazzjoni fl-Irlanda u fil-reġuni tal-frontiera biex niksbu il-rekonċiljazzjoni u l-komunikazzjoni bejn iż-żewġ il-komunitajiet li żjed Um, eh, il-bot minn xulxin fil-pajizi Bask aħna għadna għal imbatu l-violenza tal-terroristi nittama illi ta' tisma mill-soċieta Baska u tispiċċa b'dawn l-armi. Aħna qed nistennew tregwa definittiva u nixtiequ l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea mbagħad biex niksbu l-paċi rekonċiljazzjoni fil-reġuni li eh, nixtiequhom daqstant. Eh, grazzi, il-kellim li jmiss, grazzi, l-ebda pajjiż ġi zvantaġġat daqskemm kien kienet l-Irlanda, il-Prim Ministru ħad deċiżjonijiet tajbin kollha, il-ċivil kollha mill fuq s sisfel anki dawk li kienu jirċievu il-benefiċċji um, għandhom jiffaċċaw it-naqis fil-fitħol. Iżda sabu illi kieku baqaw fuq setaw jiksbu lajnuna daqs kem ħadu il kreki u għar minnek irridu jipparċetipaw biex jajnu l-Greċa u barra minnek fil- fil- fil fil, fil, fil, fil per capita tara li l-Irlanda ta' tiżi kontribut mill-istati l-oħra fl-Eurozon. Aħna rridu aħna rridu um, inħallu il-xiftit mill-pajizi fl-Eurozon li jagħmlu l-flus tagħhom stess. Bekk il-nis għandhom ħafna snin ta' inflazzjoni qudiemhom u jridu ħafna jridu ħafna ħafna minn deficit u hekk spiċċajna fl-istess sitwazzjoni bħal eh, f'Troj. Ikellim li jmiss, jekk jogħġbok, grazzi, Sur President, ma kienieċ l-istenzjoni tiegħi li kolli illi nagħmel spiegazzjoni hawnhekk iżda waqt il-dikjerazzjoni il-rapporter jirrefera Dr. PSA sir Adams biss li huma waslu l-paċi għall irlanda ta' fuq il-Sir Adams u Dr. Paisley qatt ma ġabu l-paċi ħaf. Iżda fil-fatt kien Sir Trimble u John Human illi illi juma ħadmu għal paċi fl-Irlanda ta' fuq nispera illi rapporter iġib il-fatti kif inuma fil-fatt fil-ġejjeni. Jiena nixtieq ngħid li jiena votajt favur illum għax jiena nemmen l-Irlanda ta' fuq illum għad għandha bżonn appoġġ biex nżommu dak li ksibna mhuwiex żgur illi l-paċi se tibqa' u għanna bżon ta' dawk fuq iż-żewġ naħat hawnhekk. Rajna dan, dan l-aħħar hemm dawk eh, fuq iż-żewġ naħat li qed jippruvaw iwaqgħu kull ma ksibna hawnhekk. Is-Sur Kurski jekk jogħġbok. Is-Sur Kurski jekk jogħġbok. Grazzi, Sur President. Jiena wieħed minn 334 tal-Parlament Ewropew li appoġġaw Tokes, is-Sur għal Viċi President. Bħala ġurnalista l solidarjetà Hawnhekk konna titkellmu dwar il-gvern ta' t-nexawa, u dana kien kollu għal kreditu tal-Lazlow Tokesh. U hija ħasra illi kien hemm problemi fil-kalkoli, fil- u bil-magna u illi u dawas kollu wassal għal din il-kontroversja. Dana m'għandux jitħalla biex iwaqqa l-elezzjoni tal-, tal ta' Sur Tokesh għal Viċi President jekk kienxem jekk kien hemm ebda dubju mhux se jkun hemm il-possibilità li m'għandux ikun hemm il-possibilità li nwaqqgħu ir-riżultat. Laqas ikun irrid ikun hemm dan is-suġġeriment. Jiena wkoll nixtieq inżid ir remarki tiegħi jiena dejjem għamirajt, Sur kex, waqt il-taħt ismin ta' ċesku wara u jina nibqa miratur u jina ehm, u jina kontent ħafna li ġelet jiddispeċini li kienem xie konfuzjoni iżda memx dubju li ġelet issa il-rapport spiegazzjoni tal-rapport ta' Sur Tanjaski Kjoġbok. Għandek minuta. kollega l-onorevoli appoġġjajt il-rapport ta' Sur Marionescu u għonek nirringrazzjah għal xina nħos li trasport tal-merkanzija li tkun effiċjenti minn ta' qoddim tkun rekwiżiti fundamentali mhux biss għal kompetittività imma anke għal sopravivenza tal-kumpaniji Ewropej. Nħossu wkoll u naqbel il-volontà tal-rapporter biex jintroduċi ċertu punti li ġew adottati fit-test li mistess parlament li adottaħ li jaċċetta fl-ewwel qari. We now go to the Martin report. Mela, il-rapport ta' Sir Martin l-ewwel kellem u għas-Sir Hanna. Sir President, meta bdejna nivotaw illum, sibna proċedura li qatt ma rajni din il-Kamra fej kena biss il-votazzjonijiet favuri li kien reġistrati. Dan huwa approċ li l-Unjoni Ewropea ħadet f'referendums differenti fil-Kostituzzjoni ehm, tal-Ewropa li ġiet rifjutata minn 54 mill-Franċiżi, 62 mill- mill-Olandiżi u mill-oħrajn. U l-attitudni kienet li nibqgħu għaddejjin eh, xiġri xiġri biex nisimgħu il- Iva, meta kien hemm l-oppożizzjoni, issa regolarizzajna l-approċ fil-proċeduri ta' din il-Kamra. Sar impossibbli biex in-nies jivotaw il-ċaħta tagħhom. Jina nixtieq insaqsi x'ma tifhimx mill-le, jiġifieri. Grazzi l-kellim li jmiss, grazzi ħafna sur President, meta nħarsu li dan ir-rapport illum fil-kwart tal-proċedura l-adattazzjoni tal-proċedura trattat tal-Lisbona u interessanti li nitkellmu lil ħafna membri tal-Parlament u dana ma jafux xem fil-trattat tal-Lisbona u l-impatt se jkollu fuq il-ċittadini tagħna. Per eżempju, lajnuna li natat li l-Greċa jekk tħares lejn dibattitu fil-Kunsill aħna eh, eh, dana jaqa taħt l-artiklu 1-2 eh, taħt il-trattat ta' Lisbona suppost għanna solidarjetà hawnhekk għal kwalunkwe pajis li jissi proħu fil diffikultajiet jew qed jiġi meddet bid diffikultajiet minħabba diżastri naturali. Issa dan qed jintuża bħala skuża mill-istati membri ġewwa l-Eurozone le biex jieħdu għajnuna f'diżastru li huma eh, kisbuha bidejhom stess. Għanna nkunu ċari bl-elettorat dwar it-tifsira ta' trattat ta' Lisbona għal min qed jivvota u jekk dan jfisser li qed senħalsu il flejjes li nieħdu minn min iħalla 16 biex ngħinu dawn għajnuna dawn eh, dawn diffikultajiet. Il-kelim li jmiss dak li huwa speċjali f'dan il-Parlament huwa l-ġenju. Jiġifieri aħna qed nipproteġu il-minoranzi, drittijiet tal-minoranzi. Għall-aħħar sena għanna 24 li huma non-attached li m'għandhomx rappreżentanti. U l-ispjegazzjoni li ingħatat kienet waħda li żjed stupida li naqgħad smajt f'ħajti. Non-attached permessa ta' konvenzjoni, inti qed titradixxi lil ħbiebek. Naħseb illi raġonevoli hawnhekk li jkun li jkollok elezzjoni normali kif tkun fid-demokrazija u non attached. Jiġu maħtura mill-President. Din hija inkredibbli. Jina niftakar hawnhekk fil-bidla kbira li kellna fil-elezzjoni ta' Sur Corbett li jissa eh, sparixxa. Grazzi għadni Griffin li um, rebaħlu fil-elezzjoniet. Ewropej, Sir sur sik joġbok. Sir Clay, sik joġbok. Grazie jogħġbok? Grazzi tassew. Grazzi Sur President. Mela artiklu 86 fil-rapport ta' Sur Martin jgħid li il-rappreżentant ta' non-ettax musa jkunu jiddeċiżi mill-membri ta' non-ettax, però mill-President tal-Parlament u l-idea jimħabba l fat li m'hemmx konsens fil-grupp ta' non-ettax. Però x'inhi il-problema? Ma nafx il-ftan il-Parlament kull darba li il-Parlament, il-President tal-Parlament jiġi għatma qatt ma jkun hemm konsens u għalhekk aħna għandna elezzjoni mod demokratiku u ir-rappreżentant tal-non-attached irid ikun rappreżentant u għalek laħjar mod kif nimxu u li konna votazzjoni sabiex nel ġdid il-persuna sawnek għanna situazzjoni fej il-Parlament Ewropew et et joħloq situazzjoni ta' Parlament tal Mickey Mouse fejn il-President tal-Parlament et jiddiċidi li ma parti tal-oppozizjoni eja rappresentata u le. U għalek nishtiq insaqsi li ma fuq li ma bazi et namlu għek fuq rappresentanza Eh, simpatija personali? X'inhuma il-kriterji li il-President ser japplika sabiex jiddeċidi min ser ikunet qed jirrappreżenta non attached. Nixtieq li jien kollist stqarrija min-naħa tal-President qabel dan il-vot, però naf li aħna mhux ser nizbuħ dan dritt Thank you. Grazzi tassew, issa su Pascal. Grazzi tassew. Sur President, l-unur kollu lejn dan l-istituzzjoni fejn aħna din nitkellmu dwar l-aġġustament tat-trattat ta' Lisbona, aħna wkoll għandna wkoll insemmu il-noqqasijiet fil-proċeduri tar-regola li jippermettu il-votazzjoni stramba li kellna bħal eh, l-elezzjoni ta' Sur Tukish, ma' kemm kif chairpersons differenti għandhom spiegazzjoni differenti u għanna nisimaw koll dawk l-ħna ta' dawk l-membri li il-vot tagħhom ġi mod ħażin u għandna l lura wkoll għal din il-kwistjoni. ċertu membri ma kellhom l-ebda possibilità biex jivverifikaw jekk il-leħen tagħhom ġiex verifikat jew kienx tal-interess għal-tassur Turkes, għalhekk forsi għandna nerġgħu niġu lura din il-votazzjoni u nivvotaw sabiex bekk aħna niprevjenu diskrepanzi fil ġejjini Now on Mrs. Javrovska report. Sa, Is-Sur Hanan, fu rapport li jmiss. Sur President, il konsil fuq il-Greċja qed tifrex il-kriżi tal-Greċja qiegħda tifrex fl-Ewropa kollha u rajna situazzjoni ta' Spanja u Sur Van Rompuy għal moċċar li 750 biljun fil-font tal u ser ikunu mhux biżejjed. Ek kifet xnija tkompli tinfirex iktar ma li kolna tuħ it-mexxejja tagħna iddeċidu li kolna kemoterapija li ser tkun tiswa ħafna flus u ma nafux il-rezultati, ser nippruvaw noħolqu l-mekkaniżmu li Sur Van Rompuy jisejjaħ e- e- e, governanza ekonomika, però li tiġbaħu ukoll il-federalizmu ekonomiku. Ġifri kolna Fond Monetarju Ewropew u dawn il-magni kollha sabiex bekk jippruvaw jitrasferixxu l-flus sabiex aħna biex huma jżommu l-proġett tagħhom. Ħaj, Pero l-aktar ħaġa faċli u li niskużaw minn ħala 16 ta' din il-bejlot u li nagħtu stimulu u inka forsi jkollna devalue u inaqsu prezzijiet fis-suq. Dak li qed nistennu aħna miċ-ċittadini tagħna eh, prezz għoli u biss inkunu qegħdin nitqu bihom. Right. It rhymes. Iva taqbel jgħid il-President bl-Ingliż għax bil-Malti differenti. U ngħaddu sal rapport tas Sur Cashman u nagħti l-kelma lis-Sur Matadella. in occasione del... Mela, minħabba il-summit tal-2010 l-aktar pajizi onja fostom l-Unjoni Ewropea ġeddu l-impen tagħhom biex joħolqu għanijiet sal-2015 biex jiġifieri naqsu l-faqar u l-ġuħ, tejbu l-saħħa, jproteġu l-ambjent, pajiz li qegħdin jiżviluppaw. Wara 10 snin, aħna nħossu li l-Ewropa tamel tajjeb u tkun prinċip eh, tkun mexxej minn ta' qudiem għal anijiet tal-iżvilupp u tkun rwol mexxej. Aħna għandix dubi li f'dawn l-aħħar snin iż-żieda tal-għajnuna tal-iżvilupp ikkontribwixxu biex inaqsu il-sofferenza ta' ħafna pajjiżi dawn qed jaħdmu veru, però qed fadal ħafna xogħol xi jsiru. Nżommu f'moħħna li l-kriżi internazzjonali qed tafas ħafna stati membri biex inaqsu l-baġġett tagħhom biex jgħinu dawn il-pajjiżi fl-iżvilupp. Aħna rajna li dan ir-rapport tajjeb li nsibu mezzi ta' finanzi ġodda u l-Unjoni Ewropea titħu bis-serjetà il-partenarjati strateġiċi ma' daw il-pajjiżi. Dan ifisser li nuru biċ-ċar volontà politika mġedda minn partit kollha interessati biex nilħu il-prioritajiet flanijiet tagħna ġifieri niżviluppaw Nieħdu ħsieb il-klima, governanza u drittijiet, dritt tal-ikel u dritt tal-iżvilupp. Dan hija din hija sur President l-isfida prinċipali tagħna Issa, il sur Alfano, il-Sinjur Alfano. Grazzi ta' Sir President. Jina votajt favur il-rapport Cashman għax inħoss li hija responsabilità ta' dan il-Parlament u l-istituzzjoni Ewropew biex jirrispettaw jżommu l-impenn lejn dawk il-persuni li jgħixu f'pajjiżi li huma żviluppati mod partikolari dawk Afrikani. Ma nistgħux naslu sal-2015 u nifmu li tmien qanijiet li aħna ressaqna ma ntlaħqux Għaliex wara l-anijiet ta' żvilupp tal-millenju, wara dawk il-persentaġġi kollha ma ninsewx li hemm mill-eluf ta' nies li mhux qed ikollhom possibilità li jgħixu b'mod dinjitus. L-Unjoni Ewropea titrappreżenta u tagħti eżempju linja gwida għall iżvilupp it neħija tal-dejn pubbliku dan huwa impenn iktar sħiħ li l-anijiet ukoll li flus jasal fejn għandhom jaslu u dan huwa proġett ta' solidarjetà, proġett li l-ħol intijaw irridu nifmuh. Da ma jiġġeddix jekk aħna ma nħallsux il-prezz ta' iktar li ma nitilfux il-ħajjiet tal-bnedmin. Thank you very much indeed. Thank you. Grazie tassew, grazie lill-interpreti, l-impiegati, il sessjoni aġġornata u nerġgħu niltaqgħu fit-tlieta.